il-President Puttering għanna post speċjali għalik ukoll il-President Cox Fontaine, Sinjura Cox Fontaine, ex-President tal-Parlament Ewropew. We would like to start together with you. Aħna nixtiequ nibdew flimkien magħkom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 Okay. In a couple okay. of minutes they will be here. Two, three minutes. And Madam... Zoċ minuti, tlet minuti, u Fontaine, ex-president, ser tkun għawnek maħna fl-imkien ma' Sur Baron Crespo, ex-presidenti.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 u għalhekk mhux problema li nistennew żewġ minuti għaziz ħbib. Madam oh, President Fontaine. Signora President Fontaine. U is-sur Baron Crespo, ex-presidenti, żewġ ex-presidenti. Natukom merħba għal darboħra fiħdan il-Parlament Ewropew. Din hija il-kamra tagħkom hawnhekk is-seduta issa tissokta u dawn huma r-riżultati tal-vot numru ta' voti li ntefgħu 699 Voti invalidi 29 Voti validi 670 maġġoranza assoluta 336. Il-kandidati rċevew dawn il-voti li ġejjin. Is-sur Diva, wieħed erba' tnejn. Pan Pan Martin Schulz 380 Sur Martin Schulz 387 vot Pani Diana Wallis, stort. Is-Sinjura Diana Wallis,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 ġielet bħala il-President il-ġdid tal-Parlament Ewropew. Congratulations, Mr. President Schulz. I'm sure under your leadership, the European Parliament. Nifraħlek, President Schulz, u jina zgur illi taħt it-mexxija tiegħek il-Parlament Ewropew ser ikun fil-qalba tas seta demokratika fl-Unjoni Ewropea. Aħna għandna obbligu bħala parlamentari irdu nkunu ir-rabta mal-istituzzjonijiet Ewropej. Aħna nserħu moħħna fuqek, President, il-Parlament Ewropew ser jibqa' kif ser ikun kif fiħdan il-qalba ta' dibattitu Ewropew u il-post fejn il-politika Ewropea tinħolo għal beneficju ta' ċittadini tagħna. Issa nixtieq nistiednek Onorevoli President Schulz biex tiġi hawnhekk fuq dan il-podium u tieħu posti bħala l-President il-ġdid tal-Parlament Ewropew li għadu kemm jiġi maħtur.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 Qabel din l-elezzjoni forsi rajtuni bħala l-kap tal-grupp politiku grupp politiku f'dan il-parlament u għalhekk jiena onorat bil-fiduċja kbira li jintom tajtuni l-lum jiena ser nagħmel ħilti kollha biex din il-fiduċja ma niddiżappuntaħiex u biex lill-parlament tagħna natiħ leħen qawwi. Nixtieq neżerċita l-kariga tiegħi bħala President tal-Parlament b'tali mod li dawk li vvutawli illum ikunu jistgħu jiddefendu l-għażla tagħhom bil-konfidenza kollha fil-waqt li dawk li ma votawlix ikollhom sorpriża pożittiva. Jiena se nkun il-President tal-membri kollha tal-Parlament Ewropew u se niddefendi l-interessi, id-drittijiet tagħkom ilkoll. Aber mein Dank gilt zunächst Ihnen, Herr Präsident Buzek. Nishtiq nirringrazzja lilek ukoll President Buzek. Inti kont l-ewwel President ta' istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea illi ħareġ mill-Moviment ta' Liberazzjoni tal-Ewropa tal-Vant. U grazzi għall elezzjoni tiegħek inti kont simbolu ta' trionf tad-demokrazija. Aħna rajna laqda tal-Europa, laqda fl-Europa. Grazzi għalik, rajni fik din. Grazzi tassew, President Buzek. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Mut, bitte ich. Es ist Kollege. Jina nidħol għal din il-kariga l-lum bumilta. L-Ewropa d-dejja minn żminijiet diffiċli u għal ħafna nis fl-Ewropa dawn huma żminijiet diffiċli. Ġenituri tiegħi kienu ta' ġenerazzjoni li ħsib ċentrali tagħha kien ħajjet uliedna se tkun aħjar minn ħajjetna. U tassew, ħajjet il-ġenerazzjoni tiegħi kienet aħjar, imma maċċadna għandna ċertezza li ħajjet lidna se tkun aħjar minn tagħna bħala konsegwenza tal-kriżi ekonomika. Il-faqar kiber f'diversi pajjiżi u l-qad fost iż-żgħażagħ laħaq dimensjoni drammatika. Fit-toroq tal-Ewropa n-nies qed jipprotestaw kontra s sistema ekonomika li fiha l-profitti jaħtfuhom il-ftit u t-telf jitabba fuq spallejn il-poplu sistema li fija tingħata l-impressjoni li aġenziji tal-klassifikazzjoni bla wiċċ fi New York huma aktar b'saħħithom minn gvernijiet u parlamenti eletti b'mod demokratiku. U l irdu ngħidu li dan mhux sew għaliex dan iwassal fi kriżi ta' fiduċja fil-politika u fl-istituzzjonijiet. U teddet ukoll it-twemmin fl-istituzzjonijiet Ewropej. Tikkomprometti ukoll it-twemmin fil-fiduċja tal-proġett Ewropew. Ħafna nies iħarsu lejn ħidmietna b'suspett. Mhumiex ċerti jekk dan kollu li nagħmlu hawnhekk huwiex sewwa jew le, jeħtieġilna nkunu ċari l-Ewropej mhumiex daqstant interessati f'dibattiti istituzzjonali, ma jinteressom wis aktar il-futur ta' wliedhom, il-postijiet tax-xogħol tagħhom, il-pensjonijiet tagħhom, il-ġustizzja soċjali jimpurtom minn ikel li jagħti saħħa u ambjent nadif jeħtiġilna natuhom aktar widen. Għax hawnhekk huwa il-post fejn l-interessi tan-nies huma rrappreżentati. Hawnhekk ipoġġu ir-rappreżentanti tal-poplu tal-Ewropa. Għalhekk ngħidilkom dan, iċ-ċittadini illi tawna l-fiduċja tagħhom f'elezzjoni diretta jistennew minna illi nitqabdu għall-interessi tagħhom nafsewa u jina b'dan l-arfin. Il-kollegi f'dan il-parlament jisuruhom bħala dawk li jaqbżu għannis. Ta' dan nirringrazzjakom il-koll. Għall-ewwel darba, sinjuri, mitwaqif tagħha. Il-kollas tal-Unjoni Ewropea sar xenarju realistiku. L-Unjoni ila xhur għaddejja minn kriżi għall-oħra deċiżjonijiet li jortuna il-kol. Kulħadd hawnhekk f'din il-Kamra, kull ċittadin fl-Unjoni Ewropea huwa milqut u għadin naraw illi hemm deċiżjonijiet li jittieħdu minn kapijiet tal-gvernijiet fil-maluq. Femti dan irreġġana lura għal sitwazzjoni li fil-politika Ewropea konna naħsbu li jenna li ħallejnija wara spallejna. Tfakkarna fi żmien il kongress ta' Vjenna tas-seklu 19 Dakin għallajta kienet l-interessi nazjonali għandhom jirbħu bl-aktar mod drastiku u dan bla kontroll demokratiku. Bil-maqlub, l-Ewropa ta' wara l-gwerra tista' fuq ir-rikonoxximent oġġettiv l-interessi partikolari tagħna ma nistgħux nifirduhom minn dawk tal-ġerien tagħna. Fuq l-arfin l-Unjoni Ewropea preċiżament mhijiex logħba ta' somma zero li fija xi ħadd irid joħroġ tellif biex ieħor joħroġ rebbieħ. Eżatt bil-maqlub infatti, jew nitilfu l-kol kemm aħna, jew nirbħu l-kol kemm aħna. Il-metodu komunitarju huwa regola bażika ta' dan. Mhuwiex xi terminu tekniku, imma huwa r-ruħ tal-Unjoni Ewropea. Dan xi jfisser fil-prattika li konflitt insolvuhom bid-dialogu u il-konsens. Minflok id-dritt ta' minu l-aktar b'saħħtu. Inqedu s-solidarjetà u d-demokrazija li nibbilanċaw l-interessi bejn l-istati il-kbar u dawk żgħar bejn it-tramuntana u nofsinhar bejn il-vant u l-punent u l-ġid komuni nerfaħ fuq l-interessi partikolari. Din hija l-idea, l-idea wara l-unifikazzjoni tal-Ewropa. Eżis, sinjuri, din hija xi ħaġa illi jiena ħassejt illi ilna narawha ilha evidenti għal bosta deċenni. Iżda dan il-proġett komunitarju qed jiġi kompromess f'dawn l-aħħar sentejn tbiddel mhux biss il-mod kif dak li kun ħares lejn il-problema, ma anke il-metodu kif dak li kun jilqa għalija din il-problema. Għax l-enfasi fuq is-summits, l-inflazzjoni, tal-laqat, tal-kapijiet, tal-gvernijiet, fil-parti l-kbira teskludi l-Parlament Ewropew, l-istituzzjoni wahdanija tal-Unjoni Ewropea li hija eletta direttament. Kollegi, fl ħar mill san saħansitra rappresentanti nazzjonali tal-poplu jispiċċaw degradati għal ajutanti tal-implementazzjoni. Issa qegħdin naraw illi dan in-nuqqas ta' leġittimazzjoni parlamentari il-pubbliku qed iħossa u qed jara bħala serja sħiħa ta' ordnijiet illi ħerġin minn Brussell u aħna tinħarsu qares hawnhekk. Għaliex dan qed joħloq antagonizmu kontra l-Ewropa. U qoddim dan kollu l-Parlament Ewropew nisperaw illi mhux ser joqgħod iħares jidu fuq zaqqu. Kif nistgħu nistennew aktar Ewropa banqas demokrazija parlamentari? U nisperaw illi minn issa stess nibdew niġġieldu kontra dan. Il-ftejjim intergovernattiv dwar Unjoni Fiskali ġdida huwa l-ewwel okkażjoni ta' prova fin-negozjati rappreżentanti tal-Parlament tagħna Verhofstadt, Brock, Gualtieri, Combendit. Bit-talba tagħhom li disciplina budġetarja tkun maquda ma tkabbir u l-impjiegi huma talbu hekk. Iżda Dak li talbu ma ġi rifjutat. Issa hemm pressjoni mill-Parlament Ewropew u kien hemm xi ċaqliq u nittamaw li jkun hemm aktar ċaqliq. Għaliex dan il-kompromess sensibbli bej il-disciplin budgetarja u tkabbira xi ħaġa li ċittadini tagħna jistennewha fl-Ewropa aħna nemnu illi l-Parlament Ewropew irid ikun madwar il-mejda ta' negozjati ma nistgħux nistiednu l-istituzzjonijiet kollha u l-Parlament Ewropew jiġi esklus. Europa ist eine Wertegemeinschaft, meine Damen und Herren. L-Europa hija komunità ta' valuri, sinjuri. Aħna nesiġu li il-kandidati għasħubija jissodisfaw il-kriterji ta' Copenhagen sal-aħħar kriterju. U naħseb li rridu nassikuraw ukoll li fl-istati membri il-prinċipju ta' demokrazija l-drittijiet u libertajiet fundamentali ikunu irrispettati u applikati. Jekk wieħed jikser dawn id-drittijiet tal-karta e, eh, ta' drittijiet, allura isir opponent. U aħna e, eh, il-kol bilna ma' din il dawn il-valuri tal-karta ta' drittijiet tal-bnidem dan huwa ġmirna il-kol bħala parlament għalek għada ħajkonna dibattitu fuq il-situazzjoni anka fl-Ungerija fej il-Prim Ministru Orban għadda il-President tal-Parlament il-fatt illi anka huwa jrid jagħti l-opinjoni tiegħu. Jiena tkellimt mal-chairman tal-gruppi u dawk illi ma kellimtomx jina ħan fittixhom u nkellimhom biex niddiskuti magħhom. U eh, naċċettaw din it-talba tal-Sur Orban U jekk il-Presidenza Daniza tkun tixtieq ukoll inġibu lill-President Orban hawnhekk u huwa jagħtina il-perspettiva tiegħu. Dan qed nirreferu għalih aħna il-Parlament irid jitratta il-kontroversjonijiet u sitwazzjoni fl-Ewropa. U hija xi ħaġa tajba illi l-President Orban jiġi hawnhekk għada. Tajjeb illi ir-riżultati illi l-Kummissjoni tkun qed tippreżentanna għada hawnhekk fil-Kumitat tal-Libertajiet ċivili u kun tajjeb li niddiskutu għom emmek u koll un għom emmek il-kapijiet ta' stati u gvernijiet forsi jaqblu maħna ma' għawnek fil-parlament aħna għanna id-dritt li niddeċidu fej diskussi ċertu għaffarijiet. Il-ruol tijaj pala president tal-parlament l-waħda me tlet istituzzjonijiet eh, jgħini biex eh, eh, naħdem kontra din ix-xejra ta' enfasi fuq il-summits irrid li nagħti kontribut biex il-Parlament bħala lok ta' demokrazija u ta' dibattitu fuq kontroversji dwar id-direzzjoni tal-politika tal-UE e jider u jinstema aktar. Dan huwa importanti għalina il-koll huwa importanti illi aħna ikonna l-istess in-negozjaw fuq bażi ta' ugwaljanza mal-Kunsill So, jekk dan ikun dwar perspettiva finanzjara, riforma tal-politika tal-agrikoltura dik tas-sajt jew dik tar-reġuni, il-ġlida kontra tibdil fil-klima, leġislazzjoni dwar is-suq finanzjarju, l-ġustizzja u l-intern jew il-politika tal-kummerċ. It-trattat tal-Lisbona ilu sentej li daħal fis-seħħa. U hemm ħafna possibiltajiet permessa dan it-trattat illi aħna għandna nisfruttawhom tajjeb. Qed jagħtina setat lilna u anka eh, f'ċertu eh, taħdidiet aħna ir-rwol tagħna huwa li l-viżibilità tal-Parlament huwa essenzjali li nieħdu eh, pożizzjoni pereżempju, pożizzjoni kritika rigward bil fl-ewwel qari irridu niddiskutu dak illi qed iseħħ f'darna stess kif qed isir xogħolna dan eh, jaħdem eh, tajjeb jekk aħna jirnexxinna l-ewwel insolvu problemi ġo darna. Se nieħdu ħsieb l-għajnuna tal-amministrazzjoni tagħna li l-korpi parlamentari u l-membri kollha jaħdmu fil-qafas neċessarju għal qadi ta' dmirijietna bħala leġislaturi. Sinjuri, Minni se nkun eh, president komdu, se nkun president li fejn hemm bżonn jiġġieled biex il-Parlament jikseb ir-rispett tal-branka esekuttiva li daħal li jindaħal fejn l-interessi ta' ċittadini huma emedda. President li rappresenta l-membri b'saħħit li rappresenta membri b'saħħithom li jaħdmu favur l-interessi ta' ċittadini tagħhom. President li jaħdem jagħmel minn kollox biex jerġa' jirbaħ il-fiduċja tan-nies fil-proċess tal-integrazzjoni Ewropea. Fiduċja li ntilfet u li jerġa' jqajjem entużjażmu fl-Ewropa. Onorevoli membri, ħafna individwi kellhom E, jissugraw ħajjithom u wisq kienu dawk li saħansitra kellhom jitilfu ħajjithom biex jiksbu drittijiet u tmexxija parlamentari. L-ewwel President Demokratiku elett tal-Assembleja Kostituttiva tat Tunezija, Mustafa Ben Jafa, li qiegħed jiġbor l-ewwel esperjenzi parlamentari flimkien mal-kollegi tiegħu u qed iħares lejn l-Ewropa u lejn il-Parlament Ewropew bħala eżempju. Fil-Libja fejn mexxej despotiku għamel gwerra kontra l-istess poplu tiegħu. l uwe kienet l-ewwel illi fetħet ambasċata u bekk lin-nies tatom it-tama f'sitwazzjoni diffiċli. Fil-lotji tal-premijiet Sakarov, uh, blogger zazuwa koraġuża u oppożitur erojku ta' Gaddafi laqtuna bil-fasċinu li għandhom għal valuri Ewropej. Fil-vant nofsani, dejjem jistaqsuna uh, kif l-Ewropa nexxilna Eh, eh, eh, kif l-Europa rnexxila tibdel dowa fi ħbieb u kif l-nexxina nelbu differenzi nazzjonali, reliġjużi u ideoloġiċi tagħna biex żviluppajna din l-Ewropa maquda tagħna. Aktar ma dak li jkun jitbijat mill-Ewropa, aktar jisma klim sabiħ fuqha. Ejjew naħdmu flimkien biex dan l-entużjażmu dwar ix-xogħol tal-integrazzjoni Ewropea nerġgħu inqajmuh fl-Ewropa stess. L-Ewropa hija idea affaxxinanti ideja li ħarġet bħala risposta tat-tieni nofs tas seklu 20 għal l-ewwel nofs ta' dak is-seklu. Kif kien dak l-ewwel nofs tas seklu 20? Mibeda politika tal-potenzi il-gbar, ksenofobija, stmerija ta' bnedmin oħra, it-trunċieri tal-ewwel gwerra u eh, l-gulag ta' Stalin il-kmamar tal-gas tax-Xwitz il-iħnet tal-waqa tal-istorja taċ-ċiviltà. Fit-tieni nofs tas-seklu 20 l-integrazzjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet komunitarji Ewropej irregalaw lill-Ewropa li twal perjodu ta' ris u paċi fl-istorja tagħha. Fl-1989 iċċertet il-portira tal-ħadid, il-Ġermanja reġet ingħaqdet. Fl-2004 u fl-2007 issieħbu eh, fl-Unjoni Ewropea stati li dan iknu parti mill-Patta Varsavja. U bekk reġgħu ġabu l-unità kulturali u politika ta' dan il-kontinent li kien ilu 40 sena miżmum mifrut artifiċjalment x'suċċess ta' proġett, għaliex insejna kif inħossuna gburin bih, għaliex inħallu lil min jitkellem kontra kisba storika bħal din. Sinjuri, nannu ġielet flow il-gwerra dinija. 20 sena wara kien imiss lil missieri jmur jiġielet fil-gwerra li eh, bija il-reġim kriminali nazista abbat id-dinja ħuġġiġa waħda jien kbirt f'belt frokna fejn jiltaqgħu tliet pajjiżi fejn in-nies kien ikollhom jistennew fil-kju twal biex imorru jżuru lil ġirien tagħhom fil-Belġu fl-Olanda. Elibna l-gwerer u l-ġuħ, ftaħna fruntieri. Warrabna ir-razziżmu u l-xenofobja. Illum nejxu f'Ewropa ħilsa u miftuħa. Ewropa li tista' tkun gburija bid-diversità kulturali tagħha sa natu lil din l-Europa dak li teħtieġ għas-seklu 21 bekk terġa' issir weda anki għal ġenerazzjonijiet żagħżugħa ta' dar Ewropea komuni, monija, b'ekonomija qawwija, ġustizzja soċjali, libertà u demokrazija għal kulħadd. Dan huwa lan komuni tagħna. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom.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 Sinjuri, grazie tassew. Mela skont l-agenda tagħna, issa aħna ser nisimgħu mill-gruppi politiċi u l-ewwel net se nagħti l-kelma Sur Joseph Dol sam l-IPP. Sur President, eżis kollegi, mela fissem il-grupp tal-IPP u personalment ukoll jiena nixtieq nifraħlek Sur President, u anki nifraħ lill president il-ġdid tagħna. Nixtieqlek il-kull suċċess, jeħtieġek li tkun rigorus u b'saħħtek u anki turi sens ta' responsabilità biex inti tirrappreżenta l-istituzzjoni tagħna li diġà tirrappreżenta f'500 miljun Ewropew. Jina u koll minn hawnhekk nixtieq insellem eh, sinjura Diana Wallace li u koll daħlet għal pala eh, kandidat din il-presidenza u iż-żewġ gruppi kbar politiċi kienu diġa kienu taw il-beda tagħhom li eh, jaqsmu l-presidenza tagħhom u għalhekk nixtieq nirringrazzjahom għal kontribut u l-parteċipazzjoni tagħhom din l-elezzjoni. Nishtiq u kol nirringrazzja l-preċedessur tijak, il-preċedessuri kolla tijak, il-partikolarment l-sur Buzek. Għalli xuwa ta' l-dan il-parlament il-beneficju li ngawdu mill-ħilit tijaw. Is-sur Buzek u qablu is-sur Pottering u anki il-presidenti li kienem qabilhom nibdew mis-sur Simon Veil li kien l-ewwel president tal-Parlament meta ġie elett minn suffraġi ewlieni u mbagħad kien hemm presidenti ta' wara li saħħaħ minn dan kollu nistgħu ngħidu saħħaħ il- kredibilità ta' dan il-parlament, il-ħiliet tiegħek sur xul ser jissegwu f'din il-linja. Matul is-snin sur xul taħna ħdimna fl-imkien bħala presidenti ta' gruppi politiċi. Jiena mhux dejjem Eh, kon naqbel mal-idejat eh, tiegħek il-gruppi politiċi però kellhom ħafna konflitti bejnietom u ideja differenti, pero aħna fiduċja fik għaliex l-Ewropa bħalissa għaddejja minn sitwazzjoni pjuttost diffiċli u dak li aħna għandna in komuni u aktar importanti milli dak li jaqsamna. Alex, Sur President, inti għadek kif kellimt fuq id-determinazzjoni tiegħek biex tiddefendi l-interess ġenerali tal-Parlament Ewropew kontra l-interessi diversi tal-istati membri differenti u aħna ser nappoġġawk f'dan ix-xogħol, ħana nappoġġaw f'din il-mira, aħna wkoll konxi li x-xhur li ġejjin ser ikunu l-aktar perjodi diffiċli li Ewropa kienet l-Ewropa ser taffaċċja minn mindu ġiet imwaqfa għandna tliet prioritajiet prinċipali nidefendu l-metodu tal-komunità, nitkellmu f'isem il-metodu tal-komunità u anki nissalvagwardjaw dan il-metodu tal-komunità. M'hemm xejn aktar importanti minn nidefendu l-wirt tal-Ewropa. Irridu niggarantixxu l-interess ġenerali, l-istat, il-protezzjoni minn il-protezzjoni ta' stati żgħar minn dawk kbar, minn ma nipprevjenu li l-Ewropa tistaġna huwa essenzjali wkoll li nimxu il-qudiem u noħorġu minn din il-kriżi permezz ta' integrazzjoni iktar b'saħħitha tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk huwa essenzjali li aħna nuru li ċittadini tagħna li l-euro l-euro ser tkun munita sostenibbli u b'saħħitha rridu nagħmlu dak li suppost għamilna mill net meta ġin twaqfet irridu nassikuraw li jkun hemm governanza u tmexxija tajba ekonomika. Dan huwa essenzjali biex aħna nħarsu il-ġid komuni hemm bżonn solidarjetà bejn il-500 miljun ċittadin tal-Unjoni Ewropea lek sinjuri meta aħna inwaqfu dak li ser tkun dik li l-Unjoni Ewropea l-missirietna iffaċċaw kwistjoni diffiċli ħafna li xkemm hekk hemm laqda ta' kulturi ta' pajjiżi u s-Sur Schumann u De Gasperi biex jaffaċċjaw din l-isfida u anki sal-ġurnata tal-lum is-suċessuri tagħhom wetqu il-ħolma Ewropea minkejja diffikultajiet li affaċċjaw, minkejja il-bidliet eh, situazzjoni ġeostrateġiċi, jiddependi kollox minna biex aħna nkomplu x-xogħol u għalhekk aħna mistgħux infallu. Jiddependi minna biex nelbu din il-kriżi li qegħdin fiha u nassikuraw li il-fiduċja terġa' titpoġġa fej kienet biex it-tfal ikollhom futur aktar tajjeb. Għalhekk jiddependi minnek u minna Sur President, pala rappresentanti eletti ta' ċittadini Ewropew biex aħna nindirizzaw u nsolvu din il-problema jiddependi minnek u kollu minna, Sur President, biex nuru responsabilta fl-imkien mal-Kummissjoni Ewropea li għal-Gwardjana ta' Trattati sabiex aħna nikkonvinċu lill-istati li il- sovranità maqsuma u konverġenza jgħal aħjar strument biex aħna nħorġu minn din il-kriżi. Sur Schulz bħala president ta' din l-istituzzjoni inti ser taffaċċja ħafna sfidi esterni. Il-grupp tal-IPP ser ikun qiegħed maġembek sabiex jitratta dawn il-problemi fi spirtu Ewropew. Aħna għalhekk inħeġġuk sabiex inti tilqa' u taddi dan il-messaġġ pal pajjiżi oħra pal ukraina fejn is-Sinjura Tomashenko qed tiġi trattata b'mod inaċċettabbli u anki biex taddi dan il-messaġġ fis-Sirja. fis-Sirja fejn il-popolazzjoni qed tiġi oppressa mod terribli. Nistgħu naraw ukoll li hemm l-intenzjoni anki li insaħħu il-ħidma ta' dan il-Parlament. Il-preċedessur tiegħek u it-triq u anki rajna il-kodiċi tal-kondotta tal-Parlament Ewropew li mexxin fid-direzzjoni tajba din turi aktar trasparenza, ta' sigura aktar trasparenza u aktar responsabilità għal kull membru. Il-partit tiegħi ser ikun qed jappoġġak hawnhekk. Inti, sur President, qed tmexxi istituzzjoni li hija unika fid-dinja. Hawnhekk għandna parlament multinazzjonali li jivvota fuq liġijiet għal sentejn u nofs inser tkun il-mexxej ta' din l-istituzzjoni, ta' din l-assembleja li qed tipprova tikkonvinċi il-Kunsill li aħna ma nistawx nelbu id-diffikultajiet tagħna billi nimmarġinilizzaw il-Parlament, aħna se nkunu qegħdin ma' ġembek kull darba sur President li inti tiddefendi dan il-Parlament u anki bħala turija ta' Ewropa integrata, ta' solidarjetà. U mitt inti ser titkellem favur Ewropa, politika ta', kom, ta Ewropa komuni, aħna ser nġildu għal anki finanzjament biex nkunu nistaw nilqu l-ambizjonijiet tal-politika tagħna, aħna ser nkunu qed nkunu qed nappoġġaw biex nipromuovu l-idejat u l-idejat tal-Unjoni Ewropea barra fil-pajizi terzi. Jina lek, nixtriq lek kull suċċett, kull suċċess nawguraw lek, Aziz Martin. Merci beaucoup, euh, cher collègue Dole. Merci. Grazie tassew. Eżis kollega, Sur Dol, grazie tassew tal-klim ġentili tijak, Marija Batija Ikuċet nat il-kelma lila fissem il-grupp tal-SND. Grazzi ta' Sur President. Fissem il-grupp tal l-SND jiena għawnek nishtiq nofri lek l-aktar auguri li ħerġin minn qalbi wara l-elezzjonijiet tijak pala president tal-parlament dan huwa unur għal grupp tana li naraw xaħat mill-karigi tana palek biex inti tmur minn ta' qoddim u tmexxina f'dawn iż-żminijiet diffiċli hawnhekk għandna ħafna riski teddidiet u diffikultajiet li qed jaffaċċaw l-Ewropa u f'din il-Kamra aħna rajna teddidiet għal drittijiet fundamentali għatu kriżi ekonomika u soċjali qed naffaċċjaw ukoll ir-riskju li dan il-Parlament jista' jitlef l-influenza tiegħu għalhekk naraw xaqliba lejn governmentalizmu għalhekk waqta bilħaq żmien u perjodu diffiċli u f'tali situazzjoni diffiċli aħna għandna bżonn individwi b'ħiliet partikolari, nies li għandhom eh, twemmin f'Ewropa b'saħħitha li lesta li tiġġielet u u ma prunati biex jimxu l-qoddim u jħarsu lej proġetti ġodda. U inti dak it tita persuna għandek xejrit u kwalitajiet bħal dawn għandek kwalitajiet li ħana lest naħdmu miegħek u inna naħdmu miegħek u inna narawhom daw il-kwalitajiet u nista' ngħid sinċerament li għandna opportunitajiet tajbin ħafna dinna nafu x'inhu mal-konflitti dinna pero aħna narfu edin naraw li inti qed toffrinna l-opportunità biex immexxu l-Ewropa mill-ġdid biex nerġgħu inġibuha fi triq it-tajba. Jiena nixtieq ukoll infakrek li aħna għandna bżonn nibnu Ewropa aktar ġusta demokratika u solida fissam iċ-ċittadini mhux fissam il-swieq. Għal dan il-għan aħna ser niġġieldu u naħdmu dejjem ma' ġembek u għallek jina nishtilek u li kull suċċess fil-ħidmet tiegħek. Grazzi. Grazzi tassew, Sinjura Badija, issa fissem il-grupp tal-Alde, is-Sur Verhofstadt. Grazzi tassew, għaziz Aziz President Schulz, fissem il-grupp tiegħu personalment l-ewwel qed nixtieq nawguralek u nifraħlek fuq din l-elezzjoni u nixtieq nifraħ ukoll kandidati l-oħra li ħaddu sem f'din l-elezzjoni presidenzjali. Jien ikolli ngħid ukoll li verament ħadgot ħadgot nisma' l-ewwel diskors tiegħek inizjali inti bdejt b'diskors soċjodemokratiku man baddejt titkellem bħala verament president, ġifri donnok li inti bdejt taqdir volti jak mill-bidunet. Mela, sur president, permetti li nindirizza li l-preġedessur tijak, sur ġezi buzet li nili naħdem miegħu fiħdan il-Kunsill Ewropew u kol. Aħna l-kol nistaw najdu li l-affarijiet huma ħafna ħjara hawnhekk fil-Parlament milli fil-klima li teżisti fil-Kunsill Ewropew. Jersey, inti għamil xogħol eċċellenti f'dan il-Parlament, inti assikurajt li aħna adattajna ruħna mal-Trattat ta' Lisbona li kellu bżonn implementazzjoni u mexxejt il-ġlida tal-Parlament kontra il-kriżi Ewropea. Pal kull persuna fil-konferenza tal-presidenti jina kont onorat li naħdem miegħek u nirringrazzjak għax-xogħol kollu li għamilt fis-sem dan il-Parlament. Grazzi. Euh, je dois dire, euh, cher président, que... Rrit ukoll, sur president, li matul il-kampanja tiegħek għal presidenza tal-parlament smajt ħafna kollegi li qalu li Iva għandna bżonn president neutrali. Għanna bżon president li ma jivvutax. Għanna president li mandux opinjoni. Pero jina kont sorpriza minn din il-perspettiva għanna bżon president li Iva għandu opinjoni u mux nord neutrali għax illum il-ġurnata sur president impossibli biex wieħed jibqa neutrali meta ħna affaċċjati bil-għawmin tal-governmentalizmu kif qegħdin naraw illum il-ġurnata għalhekk mhux possibbli nibqgħu neutrali meta affaċċjati b'kunsill li kull darba jipprova imur lura mill-metodu tal-komunità, il-metodu li ġi eh, inventat mis-sur Monet, għalhekk mhux possibbli nibqgħu neutrali meta naraw attakki li qed issiru qed jiġu implementati fuq il-metodu tal-komunità li qed isiru fuq abbażi ta' kuljum fil-Kunsill. Mhix possibbli nibqgħu neutrali meta naraw il-qawmien ta' nazzjonalizmu populizmu fl-Ewropa li jmur kontra il-valuri Ewropej. Għalek, sur president, jina nishtiqek tkun president, pero ma nishtiqekx tkun president neutrali. President minajr opinjonijiet. President asessuali, anzi bil-kontra, zis martirit president li jarrapprezenta il-Parlament Ewropew. President li ma jfallix mill-li jirrapprezenta l-interessi Ewropew li għad differenti mill-interessi tal sati membru tal-Kunsilir President li ser jiġġielet għal l-integrazzjoni tal-Ewropa. U għalfejn ma nix najdu għom daw l-affarijiet. Iva, rrit president li jġilet favur il-federalizmu Ewropew kif Monet, Schumann u De Gasperi xtaqu. Martin, jekku possibli nixtieq ukoll President li jispjega lill istati membri meta jkun imsifer, meta jkun jinsab fiħda stati membri u li nasigurak li ser tkun imsifer u tkun mistieden f'dawn l-istati membri. Tieħu l-opportunità f'dak il-każ biex tajt li l-istati membri il-verità trid tgħidilhom li huwa permezz ta' unjoni monetarja u fiskali li aħna nistgħu nsalvaw l-Ewropa, il-munita tal-euro. Issa, il-Parlament irid imkien responsabilità tiegħu flimkien mal-Kummissjoni, flimkien mal-Bank Centrali Ewropew. Nittamaw li aħna kun nistgħu naraw l-istati membri triq il-barra minn din il-kriżi. Il-problemi mhix l-Ewropa, il-problema hija sempliċi f'din il-kriżi. Il-problema anzi l-Ewropa hija soluzzjoni għal problemi tagħna. Fl-aħħar net, Sur President, jekk jogħġbok. Ħares lejn il- kif għamlu l-presidenti ta' qablek. Kun aktar ġenerus fil-ħin allokat għal-kelma. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Hofstadt Das Wort t-jitzfidi. Grazzi ta' Grazzi Sur Verhofstadt, issa fissem il-partit tal-ħodur, Signora Harms. Grazzi tassaw, Sur President, grazzi tassaw, Sur President Martin Schulz. Qabel ma nifraħlek, forsi nista nirringrazzja l-preċedessur tijak jew il preċessuri tagħkom il-presidenti tal-Parlament Ewropew għaliex bħal Sur Jersey Bozek, Sur Pottering, dejjem stabilixxew profil partikolari u li dejjem qabel mal-isfidi tal-dak iż-żminijiet illum kellna kandidati alternattivi u nixinu ringrazzjom illum għal ixtabilħa id-demokrazija f'din il-Kamra hija xi ħaġa li tiġi eh, eh, indirizzata, unek kellna maġġoranza kwalifikata u inti igwadanjaj din maġġoranza kwalifikata sur Martin u naħseb hemm raġunijiet għal dan. Aħna m'għandniex demokratiku soċjalist li ġi maħtur bħala president huwa demokratiku soċjali li ġi elett u huwa membru parlamentari fantastiku dejjem hekk kien. Inti tiftakar tajjeb meta inti saqsejtni x'ħsibti x'kon naħseb dwar il-fatt li inti tirsaq bħala kandidat fil-Presidenza tal-Parlament. Jina, fil-fatt ma stajċ nimmaġina eh, Sur Martin Schulz bħala il-kap ta' dian din istituzzjoni, dana kollu issa iva nista' nimmaġina kif dan jista' jisseħu nixtieq nuri tama unek, nesprimi tama li il-kapacità personalità per, u kapacità personali tiegħek ma jiġux eh, imwarba u li diplomazija li ta' sekwizza tkun neċessarja minn naħa tiegħek ma ma tintilifx. Però anki il-parti aktar rigoruża, aktar eh, solida tiegħek li kemm il-darba kellna naħdmu biha dik il-personalità kemm xejn zorra toħroġ ukoll f'dawn l-iskambju diplomatiku anki meta forsi tkun qed titkellem ma' Sur Van Rompuy, ma' Sur Barroso, ma' Sinjura Merkel u ma' Sur Sarkozy. il wediet li inti għamiltinna fil-kampanja personali tijak, ikkolli najt li kienu daqxej pero ġenwini ġenwini. U aħna palissa dinħarsu li diskussjoni fiħdan din il-kamra u rridu naraw li dan huwa minnu li dan il-President il-ġdid tal-Parlament ta' bilħaq ser ikun qed jadotta approċ ġdid u mhux li huwa les li għamel dan, imma li dan il-Parlament ikun qiegħed f'sitwazzjoni biex jafas su jimxi l-qoddim u jilħaq l għaniet li kun fassal. Per eżempju, qed niftakar hawnhekk eh, dwar is-Sur Orban rigward il-liġijiet hemmhekk dan il-qasam meta ħna forsi stennejna dak iż-żminijiet, stennejna kemm xi aktar dwar l-Ungerija. Però l-Ungerija forsi seta timxi aktar il-qudiem, però il-Kummissjoni irmexxila E, daħal tamil bsaten firrotu u tara li dan ma jisseħx. Issa, id-diskussjoni tagħna mal-Ungerija ma nistgħux nerġgħu naraw li dan is-seħħ għaliex ta' bilħaq aħna kellna semmejna li sem ukoll Sinjura Giulia Timoshenko ma jistax ikun għalhekk li jkollna f'stat membru bħall-Ungerija, stat membru tal-Unjoni Ewropea li fi stadju bħal dan, pereżempju fir-Russja, ċittadini qegħdin jipprotestaw fit-toroq kontra demokrazija immexxija, demokrazija kontrollata. U, u l-Ungerija tmur kontra valuri li huma tant tal-qalbna fl-Ewropa, lek aħna rridu naħdmu flimkien mal-istituzzjonijiet, mal-President il-ġdid u ninaqdu flimkien u niġġieldu kontra dan kollu. Sur Schulz, inti ħadd eh, din il-kariga fi żmien fejn was żmien ħafna aktar diffiċli min qatt tajt seb dwaru qabel il-tajt tal-miliet aħna għandna eh, għandna laqa summit ta' kriżi U nista' ngħidilkom ukoll li jiena kif ġejt lura mill-Ġappun rajt il-munita tal-jan munita ta' dak għal pajjiż daqse kbir li dejjem kellha problemi, però nista' ngħid li din il-munita għamlet bidliet u verament il-valur tagħha verament xpruna meta nikkonsidraw nqabluh ma' l-munita tal-Ewro, però il-fatt li il-politika ma diex ikolla impadda sek qawwi il-banek u l- rating agency qed ikollu ħafna aktar impatt mill-politika fl europa u dan din hija xi ħaġa inaċċettabbli. Aħna rridu nifmu, naraw kif nistgħu nittrattaw ma' din il-kwistjoni kollha kemmi u nittrattawha b'mod eh, demokratiku, però ħafna mill-idejat li aħna għandna hawnhekk viżavi dak li għaddej fil-kriżi li wassal l-appoġġ, aħna rridu wkoll nġildu għal dawn l-affarijiet, specialment dan il u Kummissjoni. Ma nistawx dejjem mor lura u naċċettaw il-kompromess li jmiss qabel ma iċ-ċittadini jkun semaw il- l-ideja ta' dan il-parlament. Nixtilek kull suċċess sur President naf li inti mhux se tkun aċċessibbli dejjem, pero nista' ngħidlek li aħna bħala l-Partit tal-Ħodor aħna mhux ħankunu dejjem inaċċessibbli u għalhekk nista' ngħid bħala mara f'dan il-grupp wara eh, Sinjor Fontaine naħseb li mill-ġurnata mill-lum mill il-qoddim forsi aħna bħala nisa nistgħu nistgħu f'dan il-Parlament inħejju għal sitwazzjoni fejn m'għandniex għal fejn noqogħdu nifirħu lil president raġel f'dan il-Parlament għax ikollna presidenta mara. Grazzi tassew, Sinjura Hams, issa għal Fisem li sijarna til-kelma li sur Callanan. Sur President, fisem il-grupp tal-ICR permetti li inauguralek għall-elezzjoni tijak pala president ta' dan il-parlament. Permetti li u koll nirringrazzja li sur Buzek għaxxol kollu li għamel matul dawn is-sentej nofs. Jina kelli l-unur li naħdem miegħu f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat, però bla dubju u kien bniedem kompetenti u kapaċi ħafna nittama li tkun tista' segwi wara, issa Sur Schulz inti għad lil The Spiegel magazzin, il-ġimgħa li għadit li n-nies għajjew eh, dwar li jittieħdu deċiżjoni bibim maluqa u jien naqbel miegħek fuq din l-istaqarrija imma anki ċertu ironija ħanamel dan il-rebħa tijak ma kienieċ wisa kem stennejna, kbira kem stennejna kif ndunajt. u permetti li u kol dan l-istadju nirringrazzja signora Diana Wallis u surdiva tal-li eh, bekk għawnek rajna elezzjoni, mux koronazzjoni, aħna kontenti bl-sforzi li għamlu u kena dibattitu sħiħ fuq dan eh, il-kariga ta' president xanda tinvolvi u kif għanda titmexxa. Neġ eh, u kol Eh, għamel kampanja elettorali pjuttost għalila bil-mod kif jafu. Issa, Sur President, inti jgħat eh, irnexilek sir president u għandek presidenza ta' Sentejo nofs. Minna għana tista' tistenna kortezija, rispett u għana ser naħdmu Eh, biex nappoġġaw, però naf li aħna l-idea tagħna jvarjaw, ma naqbilx fuq kollox miegħek u ħajkonna ħafna dibattiti kif diġà kellna fil-passat għax din hija natura ta' demokrazija aħna nirrispettaw il-perspettivi tagħna anke meta ma naqblux. Nittama li inti ser titratta l-gruppi b'mod ugwali, il-membri b'mod ugwali u brispett ukoll għal kull tip ta' grupp politiku li ma ġejjin minnu l-ewwel impentni tiegħek ser ikunu din jirrappreżentaw din il-Kamra fuq il-Kunsill Ewropew minn hawn ftit tal-ġimgħa oħra. Naħseb naf li l-gvernijiet kollha karqana li jissimgħu x'għandhom xi x'inti x'għandek tajt u għax ma tantx ikollhom ċans jisimgħu minn ħafna minn ħafna soċjalisti madwar il-mejda allura tajb li kollhom idea tiegħek ukoll. Fil-laqat anki nawguralek għax ħajkollok ħafna laqat u eh, nawguralek għalhekk kull suċċess dan il-mandat tiegħek. Grazzi. Grazzi tassew. Grazzi tassew, sur Kalim. Is-Sinjura Leotard fisem il-grupp GUE NGL. Iva, Sur Schulz, jena, irrit nħu post Lothar Biski, il-president tagħna. Niprofa nagħmel l-almu tiegħi biex nħodlu postu. Jien nixtieq nifraħlek tal ġejt elet bħala President tal-Parlament Ewropew. Forsi nista' nirringrazzja lill-kandidati l-oħra wkoll. U mamlu l-almu tagħhom u nittamaw illi fil ġejjini nerġgħu naraw illi dan jarġa' jiġri. Fuq nota personali, jiddispjaċini li m'intix mara, ma tantx nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet hawnhekk dwar dan iżda forsi tista' turi in-naħa pożittiva tiegħek minn żmien għal żmien. In-naħa femminili tiegħek. Ħafna membri votaw għalik. Jiena żgur illi ħafna membri dan għamluh biex jatuk servizz Kien hemm min ivvota lilek għaliex jafu illi inti tiġġielet fi żmien ta' kriżi, żmien diffiċli, na naħseb li l-Parlament Ewropew għandu rwol prominenti x'jaqdi din il-kriżi ekonomika u soċjali. Aħna l-unika istituzzjoni li hija eletta direttament miċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea. ċittadini huma mbeżza, mbeżza illi jitilfu l-post tax-xogħol tagħhom, il-pensjonijiet tagħhom huma mħasba, inkwetati, ma jafux jistgħu xieħalsu l-kura tas-saħħa. l kura ta' eh, tal-anzjanità. U nittama li inti tagħti leħen lil dawn iċ-ċittadini. Hemm ħafna istituzzjonijiet oqsma fl-Unjoni Ewropea illi għandhom interessi dawn huma rappreżentanti b'saħħithom ta' dawn l-interessi. Għadin naraw li ħafna mid-deċiżjonijiet isiru wara l-kwinti. ċittadini ma jafux kif qed jimxu l-affarijiet u nittamaw illi nagħtu iktar trasparenza l dawn in-negozjati. Hemm ħafna interessi wkoll, ħafna opinjonijiet minn gruppi żgħar u kbar fih dan il-Parlament nittama li kulħadd jiġi rappreżentat għaliex inti l-Parlament tagħna il-koll u aħna GUNGL sejrin nappoġġawk u nittamaw illi jinti dan tamlu bl-akbar ġustizzja. Kollegi u kollegi, nis nicht ganz einfach, der kollegi. Es ist kollegi, mux daqseg faċ, minħabba sur Verhofstadt tixtiq li kunem kandidat assessuali minn emmejna tixtiq li jena kieku kont mara, ma nibħan prova, jena memmila ħjar li nista, memx taħmel. Kollega li jmiss. President Schulz, jena nixtieq ngħidlek proset, iżda minħabba li aħna konna nafu x'in ħajkun ir-riżultat sentejn nofsilu ma naħsibx li eh, jagħmel daqshekk differenza jekk aħna eh, fil-fatt illum noqogħdu nagħmlu għaġeb sieħ naħseb li kieku tagħmel differenza kbira li kieku il-kandidat kien deċiż proċess miftuħ. Jiena dalodu kont qed naħseb u nirrifletti kont ngħid x'tib ta' President Schulz ħajkorna. Ħajkorna forsi President kalm b'dinjità Eh, xaħat illi ġibruħu bħala speaker ta' parlament importanti ħafna madwar id-dinja, xaħat illi jitla eh, fuq livell iktar qoli mill-politika ta' kuljum. Jew nkella ħajkonna Martin Schulz illi ilna nafu bħala Eh, mexxej tal-Partit Soċjalista tal-Parlament Ewropew mis-sena 2004, ġifieri intolleranti ta' xaħat ieħor li għandu opinjoni differenti, xaħat li jibqa bin-nervi jek ikun hemm xaħat li jivvota le f'referendum, xaħat li huwa kontra l-Ingilterra kontra r-Renju Unit, xaħat li huwa kontra suq Ma nafx eżattament jiena min ħajkonna bħala president, jina naħseb illi waċar li ħajkonna sentew nofs ta' fanatiċizmu politiku minnaħa tal-speaker ta' din il-kamra. U jina naħseb illi Repubblika tal-Banana pajis ta' tila dinja jishtiq illi kollu President bħal dan għall parlament tagħna, iżda dan huwa dak li għandna aħna. Forsi nirrappreżenta li żar grupp politiku f'dan il-Parlament sur Schulz, però jiena nista' ngħidlek li dan huwa grupp li l-idejat tagħna huma mtennija minn numru dejjem ikbar ta' ċittadini madwar dan il-kontinent. L-istħarriġ tal-opinjonijiet naħseb juru li poplu huwa maqsum nofs b'nofs fuq din. Jiena naħseb illi wkoll aħna nemnu fid-demokrazija tal-istat. Aħna nixtiequ li jkollna Ewropa bbażata fuq il-kommerċ u fuq il-kooperazzjoni. Aħna nixtiequ Ewropa responsabbli ma nixtiequx li jkollna Ewropa li tieqaf li tkun um, superpower dinija, ma nixtiex illi aħna nserħu biss fuq dan il-metodu komunitarju. Jiena aħna mel dak kollu nistgħu ħalli bekk ikollna E, oppożizzjoni politika għall prezidenza tiegħek matul is-sentin nofs li ġejjin u nittamaw li inti tkun tista' tina smih ġust. Ringrazzjak. Grazzi ħafna issa jmiss l-sur Lena. Grazzi ħafna, Sur Schulz, jena nishtiq l-ewwel net ngħidlek proset tal-suċċess elettorali tiegħek li kien imħabbar ftit ilu. Jiena eh, fissem il-grupp tiegħi ikolli ngħid li sfortunatament aħna ma kellniex dibattitu ġus, aħna kellna dritt tal dan id-dibattitu, aħna konna qisna diġà nafu minn qabel x'kien ħajkun ir-riżultat u aħna ħajkonna naċċettaw Inti kont għajjart li għed mill-kollegi tijaj fasċist. Ma sibx li d-dinja ħaġa illi tixraq il-President tal-Parlament. Inti qatt ma skużajt ruħek jew rajt dan il-klim. Naħseb li dinja xi ħaġa li hija kbira u jiena kont għadni qed nittama li inti ħatirtira klimek minħabba su President. Demokrazija hija demokrazija jekk kulħadd ikollu dritt li jesprimi l-opinjoni tiegħu. Ħadd m'għandu dritt li jajjar lil ħadd faxxist jekk dak il-persuna tiddeċidi li tesprima l-opinjoni tagħha. Għanna nirrispettaw lil xulxin u llum il-ġurnata nafu l-Unjoni Ewropea tinsaf ċertu diffikultajiet u ċ-ċittadini Ewropej ma tantx għandhom fiduċja bħalissa f'istituzzjonijiet u ma jixtiequ li jkun hemm iktar sovranità f'idejn l-istati membri individwali hemm bżonn irkoperaw b'mod paċifiku, iżda dinja hija seta Ewropea wissa issa aħna qegħdin ukoll intajru l-bandiera militari tan-NATO u jiena naħseb ukoll li sfortunatament aħna eh, fl-Ewropa għandna il-paċi u aħna nistgħu naraw illi l-Ewropa ħadd kompli tfalli jekk aħna ma nagħmlu xi ħaġa, ġifieri sur xorts nittama li inti ħad tkun president tagħna wkoll mhux tal-grupp tiegħek biss. Insa jekk jogħġbok id-demokrazija soċjali biss u irrappreżenta l-partiti kollha. Nittama li inti ħad qis il-movimenti demokratiċi kollha li huma rrappreżentati f'din l-Assemblea Parlamentari. Aħna l-kol kemm aħna konna eletti demokratikament, għal raġuni għandna id-dritt inkunu trattati bl-istess mod. Jiena ma naħsibx jew m'inhix ċert jekk aħna nixtiequx li jkollna demokrazija soċjali fil-ġejjin, ma nafx jekk aħna nixtiequx li nkunu parti minn din id-demokrazija soċjalista. Nittamaw għana nixtuqulkom ħafna suċċess li lek mod personali wkoll u nittama li inti tkun tista eh, tibda billi tista' waħda mix-xewqat ta' dan il-Parlament, ġifiri li twaqqaf dan il-ġiri minn Brussella, Strasburgu ta' kull xar. Forsi jekk tibda bekk, tkun ħaġa tajba nawguralek ħafna suċċess għall mandat tiegħek. Grazzi. Issa ngħaddu sabiex nisimgħu l-President Barroso f'isem il-Kummissjoni. Sur President, Aziz Martin Schulz, Aziz Sinjuri, membri ta' dan il-Parlament, Issa li inti kontelet b'mod b'suċċess għal President ta' dan il-Parlament, jiena nixtieq illi verament ngħidlek li nawguralek minn qalbi. minn 1994 inti kont eh, elett u minn dakinhar law din il-kamra verament setet eh, kienet tkun xida tal-karattru tiegħek Sur Schultz ħalli wkoll tieħu vantaġġ mill-karattru tiegħek. Inti kellek ukoll viżjoni tajba ħafna tal dan il-Parlament u dejjem jixta illi il-vuċi ta' ċittadini Ewropej dejjem tkun eh, tista' tkun rappreżentata u tinstema aħjar. Dan huwa Martin Schulz u apparti minn hekk aħna nistgħu naraw li aħna intom tista' inti tista' sserraħ fuq l-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea. Llum huwa ħafna iktar importanti minn qatt qabel li aħna nerġgħu nsaħħu l-demokrazija Ewropea. Dawk illi fuq livell nazzjonali qegħdin jippretendu li d-demokrazija tista' tkun nazzjonali biss għadhom ma femux illi aħna diġà ninsabu fid-dinja globalizzata li aħna diġà qegħdin ngħixu fis-seklu 21. U dawk illi ħajkomplu jirreżistu jiġġieldu kontra l-idea ta' demokrazija Ewropea u l-idea ta' sovranità Ewropea bażi ta' sovranità nazzjonali qegħdin jagħtu s-sovranità reali li dawk l-operaturi tas swieq li huma soġġetti għall ebda kontroll demokratiku. Għal din raġuni jiena naħseb li fil-fatt f'dan iż-żmien ta' kriżi fejn għandna ħafna sfidi u problemi kbar huwa importanti ħafna li aħna ninaqdu ħalli naħdmu flimkien favur Ewropa iktar b'saħħitha. U f'dan l-ispirtu jiena wkoll nixtieq insellem lill-kandidati l-oħrajn illi kienu kandidati għal dan il-nomina ta' president il-Sinjura Walis Surġina. Is President Buzek fil-fat nixtin sillimlu kol minħabba li kien President tajjeb ħafna f'mument storiku f'perjodu diffiċli ħafna. Ħna rajna li daħlet fis-seħ it-trattat daħal fis-seħ trattat daħlet fis seħ trattat tal lisbona f'dan matul mandat tiegħu li kien importanti ħafna l-istorja Ewropea u grazzi dan kien grazzi għal kooperazzjoni mill-qrib bejn l-istituzzjonijiet u aħna rnexxielna nfasslu l-bażi għal subija ta' suċċess bejn il-Parlament u l-Kummissjoni li issa tagħmel parti mill-aki komunitarju. Iżda aktar minn hekk nistgħu ngħidu l-President Kuzek kien l-ewwel President ta' Istituzzjoni Ewropea li ġej minn wieħed mill-pajjiżi l-ġodda. Wieħed mill-pajjiżi li kienu eh, komunista qabel ma waqat il-portira tal-ħadid u qegħdin eh, jirrappreżentaw ukoll il-ħolma ta' ħafna ċittadini. Ġenkuja bardzo lilek, sur eh, President. Signori, issa, Responsabilità tagħna hija li nwettqu deċiżjonijiet li ħadna biex l-Ewropa tkun iktar qawwija, iktar kompetittiva u iktar maquda miżuri ta' stabilità finanzjarju tkabbir ekonomiku irridu jkunu prioritajiet tagħna għax-xhur li ġejjin. Aħna ma nistawx noħolqu Ewropa biss fuq disciplina u sanzjonijiet hemm bżonn li l-Ewropa timbena fuq konverġenza, solidarjetà u l-tama. U jappropju għal dan illi il-tkabbir huwa dejjem iktar importanti hemm bżonn ukoll li jkun hemm tama li tkun aktar qawwija mill-ċiniċiżmu mis xettiċiżmu bżonn li konna u li nuru rida tagħna li ngħixu l flimkien imma bżonn ukoll li nagħmlu sagrifiċċji li taħtieġ minna l-kriżijiet u li dawn l-sagrifiċċji jinqasmu bejnietna ma jkunux dejjem l-iktar fqar u l-klassi tan-nofs li jagħmlu tajjeb għal kriżi il-ġustizja soċjali u koll hija element essenzjali tal-tweġiba li aħna natu għal din il-kriżi. President, deputati, Dan huma żminijiet diffiċli ma' stimulanti. L-isbaħ xewqat min-naħa tiegħi u għoddu fuq warptu wkoll fuq l-impen tal kummissjoni Ewropea sabiex l-Ewropa toħroġ minn din il-kriżi iktar qawwija u iktar maquda minn qatt qabel. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you very much, ladies and gentlemen, dear colleagues. Thank you for your Grazzi ħafna ziz kolleg, nishtan ringrazzakom il-koll tal-klim ġentili u anka ta' dawk li ma tantx qalu daqsa klim ġentili. Dan huwa moment illi verament emozjonali kemm lili u anka għal sħabi u jekk tippermettu li aparti illi nixtieq nirringrazzjakom minn qalbi nixtieq ngħaddi kumment personali kif jiena semmejt jiena ħankun president tagħkom ilkoll indipendentament mill-viżjoni politika tagħkom jew il-grupp politiku li intom membru tiegħu. Din hija weda min-naħa tiegħi u dan huwa t-tmir tiegħi. Naħseb li inti sur President Barroso għandek rwol importanti fil-komplementarità u l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjoni Ewropea għandek rwol importanti ħafna inti skur illi tista' sserraħ fuq il-Parlament Ewropew jew almenu fuq il-maġġoranza tal-Parlament Ewropew u fuq ukoll bħal wieħed mill-alleat tiegħek f'din il-ġlida sabiex aħna nkomplu niġġieldu favur il-Ewropa aktar b'saħħitha. Sur President, il klimi li inti indirizzajt lili bihom verament missuli qalbi u nafu li hija responsabbilta kbira li l-President tal-Parlament Ewropew ikun il-President tal-membri kollha. Naħseb li kulħadd min jafni jaf li jiena dejjem nibqa soċjalist demokratiku naturalment. Iżda jiena minix il-President tad Demokrazija Soċjalista fl-Ewropa, jiena President tal-Parlament Ewropew nixtieq inserħilkom raskom li għal darb'oħra jiena nixtieq li ngħidilkom li dmir tiegħi huwa li niddefendi l-interessi ta' din il-Kamra. nixtieq illi jekk jogħġobkom tifhmu Kumment ieħor jiena dan huwa mument li verament qed imsli qalbi iżda mhux biss għalija ħafna minn sħabi jedin hawnhekk fil-kamra u anke hawnhekk fil-galerja nistgħu naraw li jew basta ħbib tiegħi wkoll jew għandi għallim illi kien jallimnu ta' jinkalli seba snin, għandi sħabi li ġej mit-tim tal-futbol fejn kont nilab għandi sħabi li ġejjin mill-belt tiegħi bis sintku għandna s-sintku ta' aħen li hija hekk, għandna għandi li sħabi l familja tiegħi hawnhekk nixtieq li intom tippermettuli sabiex nilqaħħom hawnhekk fostna dawn huwa parti kbira minn ħajti. Grazzi kollegi l-ex Presidenti tal-Parlament, grazzi tal-edin għamnek illum għalija huwa onur kbir, onur għal-Parlament Ewropew li meta narakom hawnhekk d-dimi. Niftakar kemm inni deputat fil-Parlament Ewropew jiena kelli l-privileġġ illi uh, naqdi flimkien ma'kom li Fenrique Baron li kien hawnhekk qabel ma jiena sirt membru tal-Parlament Ewropew ma kien il-President tal-Grupp Soċjalista f'dak iż-żmien. Grazzi tal-li qegħdin hawnhekk u li permezz tal-preżenza tagħkom tajtu ġieħ lili personalment u lill-Parlament Ewropew. Grazzi, eżis kollegi, hemm ħaġa ġdida li nixtieq nurikom ukoll għalix jina nemmen li għall-immaġini publika tagħna huwa inevitabli li aħna naħdmu ftit flimkien biex intejbu l-immaġni li il-pubbliku għandu tagħna u jagħmel ikraħ meta kulħadd jidħol f'din il-kamra u eh, eh, jiddiskutu mal-kollegi waqt li hawn nies li qegħdin jitkellmu fuq il-mikrofonu u jiena minn flok eh, il- eh, ma nsabat fuq il-mejda kif għamlu presidenti ta' qabli jiena investejt f'ampina biex forsi tisimgħu aħjar. Jiena issa se jkolli namel xie eh, nkellimkom dwar kwistjonijiet proċedurali, grazzi li l-kom il-koll għall-appoċ sħiħ ta'kom. Bevor wir heute Nachmittag zusammen Qabel ma aħna intqajna hekk, jiena nixtieq ngħidulkom eżis kollegi li jiena bħala President elett elett ġdid bħala President ġtit, jiena nixtieq li verament nofri lill kollega Deva u l sinjura Wallis nixtieq li ngħidulkom li jiena li minkejja li aħna kellna kampanja daqshekk ġusta u aħna tant bxejna tajb flimkien li aħna nibqgħu f'kuntat bejnietna u jiena dalodu rajt fil-kurituri li fil-fatt kien hemm min kien qiegħed jagħmel dimostrazzjoni dwar Sinjor Timoshenko minħabba rajt dawn il-blalen koll minħabba li kien hemm dawn iż-żiżaq kollha ċilesti iżda jiena naħseb li dan kien favur is Deva minħabba illi għall-appoġġ tagħha jiena nixtieq illi ngħidilhom lill kandidati l-oħrajn illi jiena verament nixtieq li aħna nibqgħu f'kuntat bejnietna Naħal intom tkun tistgħu influenza b'ċertu mod ukoll ix-xogħol tiegħi. Nixtieq ningrazzjakom ħafna għal din il-kompetizzjoni ġusta li aħna kellna bejnietna u nixtieq li aħna fil-ġejjin nkomplu naħdmu fil- mill-qrib flimkien. Ningrazzjakom. Eh, lissa naddu għal